Naddu issa għall-spiegazzjoni tal-vot. L-ewel fuq il-Gaza, Sur Somberg, kjoġbu. Signora President, jiena nixtieq nispjega il fatt illi jena kont biss wieħed minn ħames membri ta' din il-Kamra li votaw kontra din ir-riżoluzzjoni U jiena għamil dan mhux għax marriċ nara illi tinata għajnuna ekonomika lil dawk li batew f'din il-kriżi u li tinata assistenza lilhom fil-bżonn tagħhom. Imma jiena għamiltek għaliex inħoss li din ir-riżoluzzjoni bħal riżoluzzjonijiet kollha fuq il-vant nofsani hija difettuża, difettuża għaliex ma tistabbilix Eh, eh, eh, xinu ma l-affarijiet tajbin u l-affarijiet ħżina f'din is-sitwazzjoni. U għalhekk din ir rizoluzzjoni m'għandix tgħaddi. Il-fatt huwa li aħna ninsabu fejn qegħdin illum fis-sitwazzjoni li qegħdin illum fil-Gaza hija minħabba il-Ħamas illi wadbu xita ta' bombi u rockets fuq stat sovran illi għandu kull dritt bħal kull stat sovran li jirreaġixxi u li ħares il-poplu tiegħu U sakemm ma narawx minu verament responsabbli għal din il-kriżi fir-riżoluzzjonijiet ta' dan il-Parlament, mela riżoluzzjonijiet ma jistgħux ikunu effettivi. U wasal iż-żmien biex dan il-Parlament jgħid lil Hamas arfu l-istat ta' l-Izrael. U neħu l-opinjonijiet antisemitiċi fil-karta tantkom un bat nistaw eh, nibdew il-proċess. Naddu issa għal rapport Kinnok u Sinjura Tomaċuska l-ewel. Grazzi, Sinjura President. Naħseb li irridu nollu il-livell ta' responsabiltajiet tal-adulti meta jkunu qegħdin irqabbu it-tfal. Nitkellem hawnhekk dwar konflitti armati li jinvolvu it-tfal. it tfal fejn it-tfal qegħdin jintużaw bħala soldati, qegħdin ibatu, qed ibatu l-ġuħ u m'għandhomx eh, għajnuna medika, assistenza medika. Imma jiena votajt kontra dan ir-rapport minħabba l-abort li hu msemmi hawnhekk għaliex naħseb illi eh, hawnhekk qegħdin nippromovu il-nuqqas ta' dritt tal-ħajja tat-tfal.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 kien, kienet il-filosofa kbira Whitney Houston illi qalet li eh, t-tfal huma il-ġejjieni tagħna u tihom il-libertà u jmexxuna huma u naħseb illi permezz dan ir-rapport tal-ewwel darba qegħdin naraw x'inhu l-qofol tal-iżvilupp għall ġejjieni tagħna. U naħseb illi ħaġa tajba ħafna f'dan ir-rapport huwa li qegħdin infittxu illi niżviluppaw eh, l-edukazzjoni tat-tfal u mhux biss l-edukazzjoni ta' tfal ma l-edukazzjoni tal-bniet għaliex jekk inti tal-lem mara tkun qed tal-lem familja sħiħa. U aħna dejjem naħsbu li hawn l-istat li għandu soluzzjoni. Imma jiena nħeġġeġ il-membri kollha ta' din il-Kamra biex jaraw il- dak li ħarġet bih l-Università ta' Newcastle fejn il- il-tfal fqar ma kellhomx possibilità li jirċivu edukazzjoni tajba inaqdu flimkien l-adulti biex dan is-sin. U jina nishti illi aħna nfittxu soluzzjoni toħrajn biex nejxu lil dawk l-aktar fqar fil-soċjetajiet tagħna, is-Sinjura Senet. Jina votajt kontra il rapport kienek Bdiqa kbira għaliex eh, fih elementi importanti għaliex jitkellem u jindirizza eh, traċedji li qed jiġru madwar id-dinja. Imma il-bażi tar-rapport hija l-Konvenzjoni tal-Ġlus Maquda fuq id-drittijiet ta' tfal, imma din hija konvenzjoni minn nfissa difettuża. Il-konvenzjoni dejjem kienet kompromess mill-banda fiha ħafna elementi pożittivi u mill-banda l-oħra hemm elementi illi mumma xir għaxen inkitbet fl-1989 u per eżempju tati dritt għal access sħiħ għal medja għal tfal. U hija miktuba Eh, fi żmien fejn ma kienx hemm il-predaturi li hemm illum. Għalhekk dan ir-rapport huwa bbażat fuq konvenzjoni difettuża li tara fl-istat bħala l-uniku arbitratur ta' l-interessi ta' tfal u li il-ġenituri u ma dawk illi irrabbu l-ulidom imma mux illi jaraw xinu madrittijiet ta' ulidom u il-referenza għall-abort muwix dritt ta' tfal. L-ispiegazzjonijiet tal-vot u ma ta' minuta biss u hemm ħafna xenat illum. Grazzi, Signora President. Naħseb il-kostituenti tagħna kun interessati biex jaraw xi progress minna f'dan il-qassam fil-qabel il-referendum fl-Irlanda għallunna illi l-Unjoni Ewropea ma kienieċ edha timxi lejn politika barranija komuni u ma kienieċ edha tindaħal fil-liġi tal-abort u għawne għanna dam zewċ affarijiet marbutin fl-imkien fl-istess rapport minkejja l-wedit kolla li saru illi konna se nisimaw xiridu ċittadini u li aħna nfasslu politiki tana skont xew għattaħom tagħhom komplejna namlu tarasna aħna rajna ġdalodu meta smajn meta tkellem il-President tal-Repubblika Ċeka huwa eh, eh, għamel ħafna eh, punti banali li għallu li l-gvernijiet u maħjar meta jkun hemm oppożizzjoni u li għandna nittolleraw punti perspettivi oħrajn. U xrid jgħid hawnhekk? X'qal? U x'sar meta dan qal illi għandna naġġettaw perspettivi oħrajn u opinjonijiet oħrajn? Ħafna nies qamu telqu l-barra minn din il-kamra. Dan huwa l-atteġġament ta' din il-Kamra lejn l-elettorat li hemm hemm barra. Mela, Il-rapport għal-rapport li jmiss issa L-implementazzjoni tad direttiva 2002-14 fuq l WC u l-konsultazzjoni mal-ħaddima hija importanti ħafna f'dan il-moment minħabba il-kriżi li għaddejjin minna. Irridu niżguraw illi tmexxija u ġestjoni tal-kumpaniji issir ukoll skont prinċipji ta' ġustizzja soċjali għax impossibbli li wieħed iħares l-impjiegi u rridu naraw illi il-ħaddiema għandu ikollom l-opportunità li kollom uh, eh, il-possibilità li jiksbu kapaċitajiet u eh, ħiliet hiliet ġodda. L-istrateġija tal-Lisbona hija element komunitarju tal-politika tal-okkupazzjoni tal-Unjoni Ewropea kif turi l-istatistika huwa strument qawwi biex joħloq impjiegi ġodda fl-Ewropa. Madana kollu il-qat qiegħed jizdiet. Umbat irridu nisqu fuq ir-rwol tal-ekonomija soċjali fil-iżvilupp ta' żoni rurali għaliex jappoġġa l-iżvilupp ekonomiku u jagħmel riabilitazzjoni ta' żoni eh, industrijali illi jkunu baqgħu lura dan huwa dritt eh, li ħadd ma jista' jiġdek irridu li tkun hemm żvilupp kullim kienu rridu nsolfu l-problemi soċjali din l-ekonomija soċjali saħħaħ koll il-pożizzjoni tagħna fl-oqsma tradizzjonali ekonomiċi bħal pereżempju dak tal-industrija u dak tal-kummerċ. Għalhekk huwa importanti illi nżommu f'moħħna l-ekonomija soċjali eh, fil-oqsma kollha li tintervjeni fihom l-Unjoni. L-Onorevoli Tomaċevska. Signora President, mux biss il-krizi finanzjarja u rrit li hemm bżonn illi nqisu dak il-moviment ċivili li għandu dimensjoni mhux biss ċivili u soċjali imma wkoll ekonomiku. B'mod partikolari illum kull impik li aħna noħolqu kull kwalità ġdida li tinħolloq permezz ta' servizzi soċjali għandha rwol partikolari li kiena nappoġġa dan ir-rapport għaliex tati tmur favur l-ekonomija soċjali, per eżempju, nissemplifikaw proċeduri amministrativi u anki permezz tal-użu eh, ta' fondi strutturali, għalhekk jiena ivvotajt favur dan ir-rapport. L-Onorevoli Kamal. Grazie, Signora President. Meta naqra dan ir-rapport u meta rajt ir-rapport rajt definizzjoni ta' ekonomija soċjali kont interessat li nara xinni d-definizzjoni. U ċaffarijiet u affarijiet wieħed huma li l-anijiet soċjali huma iktar importanti mill-kapital bat jitkellem ukoll dwar il-kontroll demokratiku tal-membri Imma ma jessemma xejn dwar il-libertà fil-skambji ta' min jixtru minn qed ibih u għalhekk ja li jkun hemm idħul ikun hemm redditu li mbagħad jista' jkun investit eh, fl-interessi tal-popolazzjoni. Meta aħna nitkellmu dwar ħtiġiet soċjali minn flok ma nitkellmu dwar il-profit u noħol impjegi u prosperità naqgħu f'nazba. għaliex aħna qegħdin ninsew il-profit mbagħad jew meta ninsew il-profit aħna ikunu eh, qegħdin mixjin fit-triq perikoluża ħafna għandha stantina votajt kontra dan ir-rapport. Is-Sinjura Doyle. Grazzi, Signora President u jiena kontenta il-etnatu priorità l saħħa mentali għaw neftin il-kamra li xanda tibqa priorità fuq l-agenda tal-politika tal dwar is-saħħa fil-Unjoni eh, Ewropea. Il-mart mentali fil-sena 2020 se tkun l-iktar marda rikorrenti fl-Ewropa. Fil-dokument Vision for Change eh, juri dan Sfortunatament, il-servizz tas saħħa mentali mhuwiex xira u hemm nuqqas kbir u vojt kbir bejn it-teorija bejn ir-rapporti tagħna u pjan ta' azzjoni b'mod partikolari li jisa jitħaddem fil-pajjiż tiegħi u dawn is-servizzi għadhom il-qasam l-iktar eh, injorat f'ħafna stati membri u dan irid jinbidel. Grazzi. One in four people experience Wieħed minn erba' jkollhom problemi tas-saħħa tal-moħħ ta' mentali darba f'ħajta. U eh, dawn ħafna problemi ta', ta saħħa mentali għandhom effett dirett eh, eh, fuq dawk li mhux effettwati direttament. Aħna għandna bżonn li naġġornaw il leġislazzjoni dwar is-saħħa mentali li jiżviluppa eh, kuxjenza dwar da. Il-messaġġ li qed tipprova nagħti fil-kostituzzjoni tiegħi fil-West Midlands hija l-internet iskejjel fej postijiet ta' xogħol kollha għandhom rwol importanti biex ikunu jistgħu jinformaw lill-pubbliku dwar dan. Aħna għandna bżonn ukoll li jkun hemm iżid riċerka fil-dan il-kamp dan il kamp ta' settur ta' saħħa mentali u interazzjoni bejn il-problemi ta' mentali u fizika. U naħseb li dan jista' jiġi finanzjat dak il-Fond Soċjali Ewropew u dak reġjonali. Din hija ħaġa li tissir kemm jista' jkun malaj. Anke min jimpjega, min ħaddem għandu bżonn ikun hemm klima eh, ta' saħħa eh, dwar eh, stress u nuqqasijiet ta' saħħa mentali fuq il-posta xogħol jiena disposta nappoġġa ħassa signora Tomaġ Tomaċiska għal darbohra. <clears throat> Grazie ħafna. Signora President, design fil-mija ta' suicidi huma rizultat ta' disturb mentali, depressjoni u eh, fenomeni simili. Mart li għandu xaqsam l istress u tibtaħja li teħx. Fl-Europa hemm eh, iżet wiżjed xjuħ fl-Ewropa li għandhom eh, mart eh, mentali. U jgħedin kwestjoni ta' s-saxħa publika għalek jiena appoġġajt dan il rapport Jina votajt għal dar rapport imma ħassejt li kienem eh, tlifna opportunità eh, li ġiet mitlufa bil-komitat biex wieħed jinkludi eh, l-inkludu rakkomendazzjoni ta' proibizzjoni ta' ta' trip ta' trattament ta' xokkiet elettriċi li qed jaqdhom eh, jiġu użati ħafna pajjiżi fl-Ewropa. Post ieħor li jiena eh, għandi wkoll dubji huwa l-moviment lejn valutazzjoni ta' tfal eh, valutazzjoni ta' tfal żgħar għal problemi ta' saħħa mentali u għallavuri dan il-rapport ma eh, jasalx daqsek, hemm isu di referenza kazwali dwar il-valutazzjoni ta' tfal. Jena naħseb li ħafna tfal, jekk inti tagħmel valutazzjoni tagħhom bħala tfal, Eh, mux ħa jidruna li huma normali, ma dana kollu qed jiżviluppaw sew. Jiena naħseb li l-ofol hawnhekk il-mistoqsija prinċipali li rridu nsaqsu meta naraw daw il-problemi li qed jiżdiedu ta' saħħa mentali għaliex qed issir murallat, speċjalment dak nintaqsam is suwiċidi qed forsi nippermettu li s-soċjetà umana eh, tkun forma eh, qed nippermettu li n-nies ikun jistgħu jiżviluppaw sura ta' nies jekk is-saħħa mentali qed murallat, forsi rridu naħsmu dwar is-soċjetà li aħna qed noħolqu. Grazzi.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 U naħseb li l-istituzzjoni għandhom ħafna iżjed problema, iżjed pressanti li huma għandhom bżonn jitrattaw. Batem hemm l-ispejjeż, dawn huma miljuni ta' euro. Spejjes. morru għal daw n-nis li huma responsabli tal-til ta' ċittadini Ewropej. Aħna suppost li nejnu l-vittmi tat terrorizmu din ħatkun ħaġa ta' eh, eh, tkun skandlu eh, kbir fl-Europa. Naħseb li na ma wasselna l u għek, naħseb li dak li ħallas it-taxxa fl europa dak li tħallas. Jekk aħna rridu li kollha livell ta' edukazzjoni għoli f'dan settur rridu noqdu ntu attenti. Sunja għadwajla. Thank you. Um... Madam Chairman, I very much welcome uh, Anna Grazie ħafna, jina ħad uh, b'dan, rapport ta' Miguel Ramos dwar il-politika komunità sud. Il-kwestjoni tal-konservazzjoni u manteniment tal-stoks tal-ħut tagħna hija ħaġa importanti ħafna u hija diffiċli li jasal għal ekwilibrju tajjeb u jekk wieħed juża x-xjenza korrenti bħala għodda tejna biex nifaċċaw din il-problema. Ma madana kollu għalla volja napprezza dan rapport jiena nixtieq ngħid li għandna noqogħdu attenti li fis-sitwazzjoni naqra diffiżiet diffiċli finanzjarja li għandna bħalissa għandna nevitaw li jkun hemm duplikazzjoni ta' sforz u għandna bżonn niżguraw li fil-livell komunitarju ma qed nagħmlu affarijiet li forsi l-istati membri jistgħu jagħmluhom aħjar. Grazzi ħafna Sinjura Doyle. Sur Kamal. Thank you very much, Madam President. Grazie ħafna, Signora President. Jiena meta ħares l-riċerka applikata naraw id-difetti li għandha l-politika ta' sajt. Ma nix ninsew li aħna kena politika ta' sajt għal fuq mill-40 sena li kienet l-intenzjoni biex tkun eh, sostenibli. Imma ma tantniex dan eh, ir-riżultat ta' sostenibilità eh, ambientali u żvilupp tal-settur. Aħna għanħarsu lej l-idea ta' property rights fej pal New Zealand fej il-gvern għaraf li jekk n-nis kollum interess li jżommu eh, risorsa eh, eh, jamlu kull sforz. Kenna approċ mm, orientat li jessu fej ikunem kwotas li wieħed jista' jikkummerċja Eh, nistgħu napplikaw teknoloġija ġdida, nistgħu napplikaw riċerka ġdida u jkollna l-aħjar volontà fid-dinja, Ma jekk aħna jkollna sistema, nkomplu b'sistema l-independent mill-innovazzjoni, l gvernijiet jgħidu l-sajjida individwali fid-dettal kemm jistgħu jistadu, allura l-riċerka applikata tkun ħela ta' żmien. Naħseb li wasal biż żmien biex inneħħu l-politika komuni ta' sajt. Grazzi. Issa għaddu għal rapport Vandenberg. Signora Gill. Grazie ħafna, President. Fil-klima prezenti, eh, eh, eh, aħna nabżon li naħsbu fil-kriza li għanna biex naraw fejt naqis jgħin l-dawk li għandhom bżon Naħseb li dan il-rapport huwa wkoll dwar eh, ħolqien ta' impiegi. għalhekk appoġġaj dan rapport huwa rridu niżguraw li l impiegi ma jisparixxawx fl-ekonomija sewda u jien nispera li ħaġa tiġi implementata ta' malaj, speċjalment fir-reġjun tiegħi fil-West Midlands. Jiena aħna għandna bżonn ukoll nisqu fuq il-bżonn li l-istati membri naqsu il-VAT fuq ċerta eh, eh, prodotti biex jiġildu kontra t-tibdil fil-klima, biex jipprovdi l-inċentiv lil nies biex jixtru prodotti ħodor ieħor. Dak huwa tip ta' strument bażat fuq il markill li ħajatina riżultati tajbin. Taqqis tal-VAT fid-dinja kollha jiġu żati biex jikkoraġixxu lin-nies biex jixtru prodotti li huma effiċenti fl-enerġija, pereempju fridges, freezers u prodotti oħra li jużaw ħafna enerġija u prodotti inqas għal dawn prodotti jgħinu l min għandu bżonn. Il-gvern tiegħi fir-Renju Unit ħa jgħu qudiem fuq il-kwestjoni billi naqqas il-VAT b'2.9% għal fl-2010 u nispera l-Stati membri oħra jagħmlu ħaġa simni. Grazzi. Eh, signora Dilling. Signor Presidente. L-unika ġlida l-ħanet il-fuq hija ġlida li aħna ma nitlux fiha. Aħna biex napplikaw eh, applikazzjoni iżjed ġusta tal-VAT dwar dak nixaqsam l-ħwejjex għat-tfal, pempju fl-istati membri. Dan jfisser li stati membri jkunu igwali għal stati membri oħra. Aħna rridu batu sinjal ċar li l-Kummissjoni u l-Kunsill aħna rnexxinna notjenu dan. Ma dan kollu hemm eċċezzjoni waħda u dan u għandu x'jaqsam bar restorants li aħna ma rridux eh, ndaħluhom fil-burokrazija li għodu jidaħlu id-dettali kull darba li għamlu dan. Eh, Din ħagġa maċċettajniex. Maħna rridu li l-restaurant jazlu huma eh, rata ta' naqsa ta' rieti u jkollhom l-għażla. Ma tidħolx fil-proposta ta' kommissjoni għax eh, tipproponi jkun hemm implementazzjoni ta' rati differenti u li jfisser fil-restaurant jekk tixrobx birra jew mbit ħajkollok rati ta' VAT differenti. Naf li ċerta kollegi marfux il-motivazzjoni tal-emenda tagħna, ma dan huwa sinjal ċar minna tal-Parlament jgħatem e e u din ħaġa li wieħed innunitjot. Allura, Sinjura President, jiena kontenta li dwar il-fatt li aħna e, komplejna fit-triq tagħna f'dan il-grupp tiegħi biex naqsu il-prattika ħażina ta' konfiska. U l-approċ tal-xelluk. Aħna għandna nneħħu l-attib ta' l-ossessjoni tat-taxxa, grazzi. Is-Sur Somburg Eh, Grazzi ħafna Signor President, din hija probabbilment l-iżjed kwestjoni diffiċli għal soċjetà ħilsa. Kif tista' tsol soċjetà ħilsa tiġilek kontra dawk li jixtuqu jkissruha, jfarkuha. Dak hija deċiżjoni li aħna rridu nieħdu. Ah, għandu jkun hemm ekwilibrju. Għanna nħarsu id-drittijiet ta' bniedem, il-proċess eh, eh, legali għandu ikompli, ma hemm ċerta okkażjonijiet fejn wieħed għandu bżonn jieħu azzjonijiet estraordinarji. U aħna ma nistgħux fl-Ewropa u fil-pajjiżi tal-Ewropa niddependu biss fuq l-Istati Uniti biex jagħmel dal-xogħol. Aħna bħalissa qed naraw f'pajjiżi fil minn persuna li provaw jisplodu minn aeroplan. Mar nesċilomx, ma nafxek, eh, ma nafxek u miexħat jamma dak il-komplot mar nexxiex. Aħna rridu nizguraw il-soċieta ħilsa għanda dritt u għanda l-odda u miżuri adekwati biex tġilet kontra u eh, terbaħ kontra dawk li provaw ikisruwa. Jek ma namlu hekk, eh, aħna mhux għatni nirrispettaw il-żonni ta' dak in-nies li qed nirrappreżentaw għawek. Grazzi.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 għax l-Irlanda zammet neutralità tagħha. U hija ħaġa li daħlet fil-protokoll eh, il eh, propozizjoni tagħna u l-involviment tagħna fl-Unjoni Ewropea. L-Irlanda għandha sistema ta' triple lock dwar liġu ta' troppi li pajjiżi oħra. Titkun mandat tal-ġus maquda approvata mill-gvern u għat tiġi approvata wkoll mill-Parlament Irlandiż. Dik hija ħaġa ħadd kompli taħt Lisbona Da ma jfessenx li Irlanda mux tħu parti fil-dak li zamma tal-paċi aħna konna involuti ħafna ċad, eh, dak kien suċċess kbir u dak il-mandat Eh, li ġimotem mill ġlus maquda eh, u meta l ġlus maquda ma kellix it-truppi u l-Unjoni Ewropea daħlet u provdit it-truppi dan il-mandat ħajspiċċa mill-15 ta' Marzu dak kien 12 xahar verament suċċess mill-latta zamma tal-paċi u nisparaw li dak ikompli u nispera li l-Irlanda tkompli tagħmel kontribut tagħha fir-rwol ta' zamma tal-paċi bil ġlus maquda jew fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Naddu rapport Vajtenen. Eh, Sirka, grazie grazzi ħafna, President. Jina votajt favur paragrafu 43 tal-rapport eh, Vatanen inħabba l-emenda ta' kollega Las Vega li il-sala approvat. Madana kollu, jiena kont preferi il-verżjoni oriġinali ta' paragrafu 43 li tispiċċa li proposti ta' sigurta' li federazzjoni Russa li eh, eh, offrit ħajminaw il-kredibilità ta' struttura tas-sigurtà tal-Unjoni Ewropea. U tamel eh, tifret il-relazzjoni bejn l-Stati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Sinjura President, wara li mort din il-ġimgħa għas-sessjoni tal-Kumitat Kooperazzjoni Russja u l-Unjoni Ewropea jiena wasat l-konklużjona li rridu narfu realtà brutali l-rwol tal-strateġika tal-Federazzjoni Russja hija li tifret eh, l-imsieħba eh, tal-Unjoni Ewropea bejn dawk tajbin u eh, dawk żiena u tneħħi l-poter tal-NATO. Is-Sur Somberg. President, jena nieħu gost l-opportunità li nitkellem fil-qosor dwar dan dwar dikjerazzjoni li smajna mir-Repubblika eh, Ċeka li fakkarna l-istorja ta' pajizu, ta' pajizi oħra, specialment fil-Europa tal-Vant, li kienu okkupati mill-nazisti umbat mill-komunisti. U dik verament juri l-importanza kruċjali tan-NATO u li iż-żamma tan-NATO. L-Unjoni Ewropea għandha rwol Imma il-difiża tal-ewlenija tal-ponent eh, hija NATO għax dik hija l-alleanza li għandna mal-Istati Uniti l-Amerika. Waħda mill-aspetti li eh, ħassibni f'dan il-Parlament li nsib f'ħafna kwistjonijiet huwa li hemm dal-kurrent eh, u affarijiet ċari wkoll dikjarazzjoni ċari ta' kontra l-Amerika. Kienet l-Istati Uniti li żgurat li aħna aħna qegħdin hawnhekk bħala eh, popli ħilsin u n NATO tagħti garanzija u tagħti garanzija l-data ta' snin li ġejjin. Is-Sur Kamal. Grazie ħafna, Signora President, għal dal-axħar seklu u dal seklu li għadda u dan seklu il-NATO zam il-paċi. Imma għaw għawek fostna li u jimminaw dik l-istituzzjoni li permettit li aħna li kooperaw mal-kollegi mal tagħna mill-Kanada u mill-Stati Uniti u diversi stati membri tal-Unjoni Ewropea. Kif qed jagħmlu dan? Mhux biss jattakkaw in-NATO, imma wkoll jidduplikaw l-istrutturi tagħha. Issa qed naraw sitwazzjoni fejn Eh, truppi tal-Stati Uniti u Kanadi jistaw jitkelmu mal-Unjoni Ewropea taħt bħala eh, laqa ta' NATO u jkun hemm dik l-istess laqa barra l-Amerikani u l-Kanadiżi fuq l-istess suġġett fis dan huwa ħela ta' risorsi u ta' ħin. Aħna rridu niftakru il-rwol vitali li NATO kella, imma aħna niftakru wkoll li li parti waħda mill-aspetti prinċipali tal dato hija li l-pis jinqasam. Eh, jekk inkella kull ma ħanamlu eh, eh, kulħadd għandu jgħin iġor il-pis. Għandna niftakru il-rwol li kellha notu nisparaw li kompli. Sur Berk. Biex nżid għal dak li tqatt diġà. Aħna nisperaw li l-trattat ta' Lisbona jiġi approvat fl-Irlanda, aħna nżommu n-neutralità taħt Lisbona u Lisbona mhux ħadd bużdel pożizzjoni tagħna, imma u aħna ħal komplu eh, konna rwol eh, fiż-żama tal-paċi darba li konna eh, mandat mill-ġrus maquda u lek l-Unjoni Ewropea tidħol fil-post aħna disposti wkoll u ġa konna voluti dak il wol ta' żama tal-paċi. Grazzi. Surat tal-Barzanto. Thank you, Madam Chairman, and thank you. Grazie ħafna, Signora President. Jena nishtiq eh, nispiega dwar l-emenda 17 li kellu jiġi wara l-emenda 45 jiena u l-kollega tiegħi li kien etejja, s-sur eh, Grek, ridna li nivotaw favur id-demilitarizzazzjoni tal-spazju ma dak il-moment eh, sfortunatament kien persuna parti terza li, li attarrina l-attenzjon fuq xi ħaġa oħra u ma stajniex nivvotaw b'dik il-maniera. Grazzi. Naddu għal rapport Napolitano. Essur Musemeki. <coughs> Grazie, signora Presidente. A 14 anni dalla conferenza 14 sena wara l-konferenza ta' Barcellona il-situazzjoni e xorta miex sadisfaċenti. Waħna rridu namlu valutazzjoni ta' rizultati miksuba sessa fir rigward ta' l impegni u koll illi finanzjarji li għamilna u huwa id-dover ukoll tal-Kummissjoni biex eh, eh, tieħu nota ta' dan. Irridu nagħmlu ta' biruħna li drittijiet ċivili mhumiex mħarsa kompletament f'dik il f'dak ir-reġjun tal-Ewropa, l-Afrika u l-Asja u li memx rispett għal eh, twemmin reliġjuż li it-kabbir ekonomiku u soċjali għadu miexi bil-mod wis eh, fil-waqt li xorta għadu għaddej it-traffikar tal-bnedmin u l-immigranti li għedin jaslu ta' kuljum fuq il-kosti ta' pajizi l-Italja. Għalek, dan qed jagħmel xejn iktar li filli juri d differenza li għadha teżisti differenza enormi bejn il-pajjiżi sinjuri u dawk fqar fuq l-emenda 36 aħna eh, votajna favur il-proċess ta' Barcellona sinjal ta' tama fost ħafna xettiċiżmu. Grazzi. Partnerstwo Wschodnie jest niezmiernie ważnym projektem, dlatego pragnę, aby stało się ono jednym z... Dan huwa proġett importanti ħafna u għalhekk nixtieq illi jsir waħda mill mill-prioritajiet tal-politika tal-Unjoni Ewropea hemm ħafna aspetti li aħna rridu nikkonċentraw l-azzjoni tagħna, rridu nippromaw id-demokrazija u drittijiet tal-bniedem niggarantixxu iktar stabilità politika f'dawn l-istati fejn hemm il partner partenarjat unħarsu drittijiet fondamentali rridu kol naħdmu fuq l-integrazzjoni ekonomika l-kummerċ ħieles li permetti li dakolla konċernati aċċess għal swieq ġodda mod partikolari f'mument ta' kriżi irridu nigarantixxu l-istabilità fl-Ewropa u dan ifisser ukoll anke sigurezza fil-qasam tal-enerġija u nevitaw li kunem iktar twaqif u interruzzjoni tal-provista tal-enerġija. tal profissa tal enerġija tal tal enerġija jew inkella li noħolqu monopoli fil-pajjiżi ta' transitu tielet net mbagħad iridu wkoll naraw li jkun hemm skambji kulturali fil-qasam xjentifiku u mhux xjentifiku ta' kollu u l-azzjonijiet huma marbutin ma' xulxin u jkollhom impatt pożittiv fuq l-Unjoni Ewropea u fuq il-ġirien tagħna is-ħubija mal-vant hemm bżonn li wieħed ikompli diskutija f'dan il-Parlament. Grazzi. Uh, Sur Corbett, fisem il-grupp tiegħu għal minuti. Grazie ħafna. Kim pjaċer kbir li jena votajt favur dan u nawgura l-Sinjura dal għal-patennet eh, li kta. Bas eżax kun hemmhekk. Kim punt eh, li wieħed jirnota li wieħed eh, membru tal-ID kienet kun rapporter fi għaxxol tagħna. Independentament mill-kollegi taħħa fil-UK Independence Party, li safejna fien għatma kienu rapporter għal dal parlament fil-erba snin u nofs li minn mindu 12 minnom ġew eletti fl-axħar elezzjoniet Ewropej. Alla volja dejjem jisparaw mill-ġnub bazat fuq ignoranza għax huma ma jridux ikunu involuti fix-xogħol li aħna verament qed nagħmlu fil-kull lat politiku ta' din il-Kamra biex nippruvaw nipproduċu nofru il-politika sorta nies li jkunu skrutinizzati, jkunu jirrappreżentaw l-interessi differenti u l-opinjonijiet politiċi differenti. Dak kull ma jridu jagħmlu huma jkunu negattivi jopponew kollox. Kontrast kbir mal-komportament tal-kollok network Grazzi ħafna sur Korbet. Jiena smajt minant eh, mill-Kunsill erba' pożizzjonijiet komuni u raġunijiet li waslu li jiġu adottati kif ukoll il-pożizzjoni ta' Kommissjoni. It-tit li ħajġu eh, pubblikati fil-minuti ta' dan il-seduta u tliet xhur biex il-Parlament jadotta l-pożizzjoni tiegħu jibda għada 20 ta' frar tal-2009. Il-minuti ta' din is-seduta jiġu mibawta lill-Parlament